L-Università ta' Palanski Folomons et għanda program eh, għall lima u l-ġenituri biex dawn jitalmu jevalwaw il-perikli potenzjali. Il-kollega ċodar mill-SND. Grazzi ħafna, signora. Id-dinja imbidlet. Dinja ħaġa tajba imma it-tfal dejjem dejjem jibqgħu vulnerabbli u aħna għandna responsabilità mħabba il-pedofilija, il-pornografija ta' tfal, il-bullying, il-fastidju, il-rikattar u anki l-użu tal-internet tul ta' ħin li għaddu l-ħin. Dan huma responsabiltajiet tagħna. Jiena nittratta tfal fejn qod jien imħabba l-problemi li joħorġu minn ħafna ħin li qattaw fuq l-internet. Għalhekk jiena nixtieq li konna approċċ integrat leġislattiv imma wkoll wieħed edukattiv Għalek, nix insaqsik se jkunu l-ewel tlet miżuri li se tieħu. Issa l-aħħar kellim il-kollega Pereira mil gwe bl-internet hemm anki il-riski li nafuhom il-profiling, indipendenza, li jisir vizzju, is-serq ta' identità, Umbat hemm l-inviti li wieħed jiltaqa' magħhom ta' natura sesswali, il-fastidju, il-konsum digitali li ma tkunx xirqa skont l-età ta' tfal kull tip ta' kuntenut li jiġbet it-tfal ma mhux xira għalihom. Ma jistax ikun li tfal ikunu esposti għal dawn it-tip ta' periklu. Aħna għanna ċertu riservi għal miżuri li għet jista' implementa, ġifiri, għax ma ridux aħna nrażnu il-libertà tal-espressjoni, ma ninsawx ukoll il-GDPRS il embżon Eh, naħsbu fuq l-universalità biex maħat ma jiġi jesklus mill-digitali. Issa, Signora Kommissarju Helena Dalli. Jo, kassana meni għassu. I thank you. Grazie ħafna lilkom il-koll tal-kontribuzzjonijiet ta'kom u jina ħat nota u koll tal-kommenti kollha ta'kom rigward il-miżuri illi se nieħdu, jiena diġa tkellim dan waqt l-ewwel diskors li għamilt qabel id-dibattitu. Il-Kummissjoni hija kuntenta tara illi dan is-suġġett ikun ta' priorità u konfidenti li miżuri ġodda f'dan il-qasam se jirċievu l-appoġġ tal-Parlament Ewropew. Fl-istess ħin il-Parlament Ewropew jista' joqgħod fuq l-appoġġ sħiħ tal-Kummissjoni Ewropea biex intejbu s-sigurtà tat-tfal online. Aħna impenjati biex nippromuovu il-rwol ta' mexxejja fis-sigurtà online illi jkollna protezzjoni jolja u li nistimulaw azzjoni xirqa min-naħa tal-industrija wkoll. It-tfal tal-lum se jkunu dawk illi se jmexxu l-ekonomija futura u jekk aħna se natuhom l-odda diġitali tagħhom inkunu qegħdin investu fil-futur tal-Ewropa. Grazzi President u grazzi lilkom membri onorevoli tal-kontributi tagħkom lil dan id-dibattitu. Kif diġa qed, aħna ħadna nota tal-kontribut kollu li intom għamiltu. Grazzi. Grazzi ħafna dan wassalna minn dan dibattitu u dan wassalna għal laħar aħħar punt fuq l agenda tagħna, il-coronavirus li nassiguraw drittijiet fundamentali u rispons Ewropea koordinata. Għal darb'oħra se nerġa' nħalli fidej il-Kummissarju Dalli fisem il-Kummissjoni. Fidejk, Sinjura Dalli. You, President, than... Grazzi, President. U jidirli l-ikbar sfidi tagħna aktar minn qatt qabel eh, hija r ir-reżistenza antimikrobika. Il-coronavirus huwa evidenza ta' dan u hemm bżonn urġenti biex naħdmu mill-qrib eh, mal-Unjoni kollha u anki lil-lin mill-Unjoni, il-Parlament Ewropew huwa msieħeb kruċjali f'dawn l-isforzi u jiena kuntenta li ndiskuti ir-rispons tal-Unjoni Ewropea illum. Il-Kummissjoni Ewropea mobilizzat is-servizzi tagħha u l-aġenziji tagħha, jiġifieri l-European Center for Disease Control u qed taħdem minn kull imkien biex tindirizza din l-epidemija Dan jinkludi koordinazzjoni mal-istati membri biex jaqsmu l-informazzjoni, il-finanzjament tal-vaċċini u r-riċerka tagħhom permezz tal-mekkanizmu ta' protezzjoni. Sena tiftit aktar eżempji speċifiċi tal-isforzi tagħna u ftit idejat għal rispons aktar imtejba. Però importanti illi eh, nuru l-impenn kollu tal-personal mediku li qed jopera f'ċirkustanzi diffiċli immens. Il-ġimgħa li għaddiet aħna tajna l-kondoljanzi għal mewt ta' tabib Luan Lang illi kien fost l-ewwel nies illi fil-fat afżawna dwar il-coronavirus. Issa, l-importanza tal-koordinament cross-settorjali u l-bżon tijaw. Fit-28 ta' xar il-komissarju eh, von der Leyen nidiet il-makkinarju il-kollega tijaj komissarju għamel laqat għal dan il-komitat illi inħoloq u involva il-protezzjoni ċivili, il sistema ta' saħħa, il-trasport u anki il-komunikazzjoni u l-iżvilupp. Semmejt bisftit u enfasizza li din l-sfida għandha bżonn sforz kollettiv u l-odda kollha illi għandna għad-dispożizzjoni tagħna. Is-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni u l u e e huma kostantament qed jevalwaw is-sitwazzjoni u jiddeċidu ta' x'azzjonijiet hemm bżonn għal rispons koordinata u effettiva. Il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri u bejn eh, l-ambasċati għaddejja Grazzi għal mekkanizmu tal-protezzjoni ċivili tal-Unjoni u anki għajnuna minnaħa ta' Franza u l-Ġermanja mijiet ta' ċittadini Ewropej inġabu lura mill-provinċja ta' Huey. Il-Kummissarju Kirjakides kien f'kuntat regolari mal-Ministri tal-Istati membri fejn il-każijiet ġew ikkonfermati. Il-Kummissarju tikkoordina permezz ta' tliet mekkaniżmi: il-sistemi ta' twissija bikrija, il-Kumitat tas Sigurtà is saħħa u in-network. Dan kollu importanti biex ikonna suċċess. Dawn il-mekkaniżmi huma attivi qed jaqsmu l-informazzjoni u qed ikunu ippreparati għal strateġiji li jistgħu jieħdu Fl-istess jien il-Kummissjoni tat 10 miljun euro għal riċerka fuq il-virus. U eh, ġimni du kol proġett finanzjat mill-Unjoni Ewropea illi se jagħmel trials fi 3000 Eh, sptar f mit laboratorju f 42 pajjiż. Bħalissa l-istati membri qed jimplementaw numru ta' miżuri eh, fejn in-nies jistgħu jitlu fl-Unjoni Ewropea. Madana kollu għandna naħdmu mal-istati membri biex niżviluppaw pożizzjoni komuni fuq il-frontieri esterni b'konformità ma' rakkomandazzjonijiet internazzjonali u fl-istess ħin nipproteġu il-moviment il-, -moviment, il moviment ħieles ta' ċittadini Ewropej. Irridu nikkoordinaw ukoll eh, mal-laqda dinija ta' saħħa pereżempju. Il-pjan tal-ħu se jiġi mniedi wkoll biex aħna nindirizzaw din l-epidemija, nippruvaw inżomuha kontenuta kemm jista' jkun u nkomplu bir-riċerka. Però dan importanti immens f'pajjiżi pereżempju fejn hemm sistemi ta' saħħa li huma fraġli ħafna. Il-Kummissjoni qiegħda tħares lejn il-bżonnijiet tal-istadi membri f'dan kollu. Barra minn hekk il-Kummissjoni qed tagħmel ukoll reviżjoni tal-kapaċità tal-pajjiżi għal kwarantina u l-iżolament. Naturalment hemm livelli differenti ta' kapaċità ta' dan it-tip fl-Istati membri, anki pereżempju tamir ta' protezzjoni Jekk it-trasmissjoni tal-virus tikber ħafna, allura se jkollna bżonn aktar solidarjetà u kooperazzjoni. U importanti li nippruvaw nillimitaw l-epidemija biex ma tibqax timfirex. Barra milli nippreparaw fl-Unjoni Ewropea, irridu kollna naraw kif se nassistu liċ ċina Dan naturalment se jkun ta' vantaċċa ċina imma jnaqqas ir-riskju għad-dinja wkoll. Il-Kummissjoni qed taħdem il-qrib ma' ċina kemm fuq livell tekniku fuq ukoll fuq livell politiku. L-Unjoni Ewropea diġà provdiet 12 il-tunnellata ta' tamir protettiv liċ ċina Dan huwa sinjal ċar ta' solidarjetà li aħna qed nuru maċ ċina. Aħna konna f'kuntatt mal-istati membri u mal-kumpaniji privati biex nidentifikaw l-istoks ta' tammir personali ta' protezzjoni li jmur li lejn mill-bżonnijiet tal-Unjoni Ewropea u li jista' wkoll jiġi maqsum maċ-Ċina. Irridu naraw li l-istoks fuq livell nazzjonali jkunu suffiċjenti imma rridu nifokaw ukoll fejn l-appoġġ tagħna jista' jkollu l-iktar impatt biex nindirizzaw eh, l-epidemija fejn tfaqqa' Aħna għamilna wkoll grupp ta' ħidma konġunt bejn l-Unjoni Ewropea u esperti miċ-Ċina fuq l-aspetti soċjali ta' dan il-virus. imħazbin ukoll fuq il potenzjali li jkun hemm xenofobija kemm online kif ukoll offline. Id-diskriminazzjoni kontra n nies Azjatiċi jew inkella nies li naħsbu li huma Azjatiċi jew inkella xi razza oħra jew e, ta' grupp etniku ieħor tmur kontra il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni mhux se tollera ebda forma ta' razziżmu. Aħna qed f'kutat mal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini biex aħna nevalwaw ukoll is-sitwazzjoni tal-ingredjenti farmaceutiċi u anki għal prodotti finali li hemm fl-industrija u s-suq Ewropew. Sissa l-epidemija għadha mhix qed teffettwa d-disponibilità tal-mediċini fl-Ewropa, imma naturalment aħna ħanibqgħu viġilanti fuq dan. Madankollu l-epidemija turi il-bżonn li aħna neżaminaw il-produzzjoni domestika tal-APIs u l-prodotti mediċinali finali hija xi ħaġa li qed nirriflettu fuqha u se tkun parti mill-istrateġija tal-farmaceutiċi li se titneda aktar tard matul din is-sena. Il-Kummissjoni mobilizzat l-assi kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex bekk tkun tista' tlaħaq ma' din l-isfida kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra l-Unjoni Ewropea. Suċċess tagħna jiddependi fuq komunikazzjoni rapida li naqsmu l-informazzjoni, rida politika u koordinament mill-qrib. Dawn l-isforzi kollha naturalment iserħu fuq is-solidarjetà Ewropea maċ ċittadini kollha u ma' oħrajn li huma vulnerabbli għal dan il-virus. Jiena qed inħares il qudiem li nisma' l-opinjonijiet tagħkom f'dan id-dibattitu. Ċakur mhux ta' kif Grazzi ħafna. Kummissarju Dalli, issa se nagħti l-kelma lis sinjura Delange fisem il-PPE. Iva, grazzi Sinjura President Kummissarju, grazzi ħafna lejliet il laqgħa tal-Ministri tas-Saħħa għada, grazzi li qed eh, niddiskutu dan is-suġġett il-lejla, m'hemmx bżonn ta' paniku, ħankun ċara fl-Ewropa, imma n-nies qegħdin ħarsu lejn l-awtoritajiet nazzjonali imma anki lejn eh, l-Unjoni Ewropea għal tweġibiet. Jiena nifraħ lill kummissjoni Ewropea l-isforzi ta' koordinament li għamlet. Jiena rajt epidemija li kienu inqas koordinati, imma l-inizjattiva li ta' hawnhekk biex in-nies ġew lura fl-Ewropa li kienu fiċ-Ċina eh, eh, għandha bżonn klim ta' tifħira il-ministri għada se jgħidu illi s-saxħa hija kompetenza nazzjonali u sowa jgħidu imma bħalissa in-nies ma jridux jitkellmu fuq it-Trattat ta' Lisbona jridu jsibu soluzzjonijiet u allura bħala PPE aħna qed nistennew numru ta' affarijiet pereżempju ċek ta' kapaċità kemm huma preparati l-istati membri kollha. Jiena ninkwieta ftit meta ngħid li Eh, nisma l-Komissjoni tajt li forsi għanna bżon li koordinita eh, solidarieta l-tamir ta' protezzjoni fl-istati membri li għandhom l-inqas. Le, din ħagġa jidu namluha issa. Issa, nis li sejħlu fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn komunikazzjoni ċara li tevita li jkun hemm pariri ta' konflitt li diġarajna fil-passat. rajna fil-passat il-vaċċin edna biżej dwar dan, imma anki id-data aġġornata. Jiġifieri uffiċjalment għandna data li qegħdin ngħidu illi l-Afrika għandha zero każijiet. Jiena ma tantx istan nemmina dil-ħaġa. E, eh, jew verament m'għandhomx każijiet, jew inkella qas jiċċakjaw fl-Afrika. U allura aħna fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn ikunu f'saħħitna u għada il-ministri jridu jassikuraw li ma jkonniex eh, pozizjonijiet dajfa. Grazzi ħafna. Issa l-kellim li mis eh, il-Sinjura Guteland mis soċjalisti u Demokratiċi. Grazzi ħafna Sinjura President u grazzi Kummissarju. Grazzi tal-prezentazzjoni importanti li għamiltinna fil-bidu ta' dan id-dibattitu 40.000 kas globali aktar minn 1100 mewta eh, dan huwa virus li rridu nieħduh bis-serjetà. Nafu li każijiet fl-Ewropa ma kienu xogħoljin sissa, però li nkunu ippreparati biex nipproteġu n-nies hija xi ħaġa importanti ħafna. Laqda dinja tas-saħħa ħadmet biex tifhem kif faqqat din l-epidemija tal-virus u eh, issa nafu kif dan jittieħed nirringrazzjawkom ta' l-isforzi li intom għamiltu e, biex nitalmu aktar dwar dan il-virus. Issa l-gruppi ta' esperti qed jagħmlu ħafna xogħol biex jaraw is-sors ta' dan il-virus u kif nistgħu nipprevjenu epidemiji ta' dan it-tip fil-futur. Sissa ma naħsibx uh, illi nafu jekk hux qed nagħmlu biżejjed, Però importanti li nistudjaw il-virus sew kif beda, kif jaħdem u għalhekk insejjaħ lill ministri ta' saħħa fl-istati membri differenti biex jagħtu attenzjoni jkunu preparati jaġixxu fil-każijiet il-ġodda u jaraw illi l-informazzjoni tasal ukoll għand il-pubbliku. Miżuri biex niprevjenu l-kontamin kontaminazzjoni hija xi ħaġa importanti mens li nagħmlu wkoll u rridu naraw li ma niksru xi drittijiet fundamentali fl-istess ħin, rridu nassiguraw li il-coronavirus fil-fatt ma jwassalx għal informazzjoni falsa illi tinxteret. La darbedna dan kollu hija xi ħaġa tajba li l-Kummissjoni issa qed taħdem fuq dan u llum qiegħda hawnhekk biex turi li li nkunu preparati hija xi ħaġa fuq l-quċċata net tal-lista u uh, li se niffukaw fuq ir-riċerka ħalli bekk ikonna l-informazzjoni tajba biex niproteġu li ċittadini tagħna. Grazzi ħafna, issa se nagħti l kelma lis sinjura ċe Mirinju. Grazzi ħafna. Aħbarijiet jasulna kull jum fuq il-coronavirus Aħna konnessi ħafna imma dinja qed iżżomm nifisha l ġewwa ħatara kif se tiżviluppa din l-epidemija dan l-approċċ il-ħażin. Il-miżinformazzjoni u l-aħbarijiet folos dwar il-virus edin kullimkien fl-Ungarija t-tnej minnis in-zammu għax kienu edin xerdu aħbarijiet folos fil-medja. Da ma jamilx sens u aktar minn 60% tal-umanità se tiġi infettata qalu wkoll fil-futur ejja naffaċċjawha. L-Ewropa ma tantx għamlet ħafna biex tindirizza din l-isterja u dawn l-aħbarijiet folots. Veru hemm il-periklu ħadd ma jinnegah, però fil-kriżi rridu nibqgħu kalmi u komposti u għalhekk aħna m'għandniex inħallu dawn il-kampanji folots Taħbarijiet jiċirkolaw. il kummissjoni għandha tiċċekkja l-informazzjoni biex tara din tkun kredibbli. Niftakru illi il-fiduċja miċ-ċittadini tagħna hija l-iktar ħaġa li għanna eh, għal qalbna u xi kultant il-miżinformazzjoni tista' tkun eh, li tittieħed aktar mill-virus innifsu. Grazzi, issa fisem il-ħodor Butikov. Kollegi, f'din il-kriża, aħna nuru kriżi, aħna nuru il-solidarieta tagħna maċ-Ċiniżi u man-nies ta' Wuhan. Aħna nibatu l-kondoljanzi lill familji kollha tal ta' dawk li mietu permezz ta' dan il-virus. Aħna eh, u koll napprezzaw dak li qegħdin jagħmlu eh, il-personal mediku eh, il-personal mediku dak li qed jagħmlu il-personal mediku u anki it-tabib li winjan u oħrajn illi qegħdin jaħdmu mal-pazjenti. Aħna kuntenti li l-istati membri offrew l-appoġġ li ċina rridu nagħtu assistenza u kooperazzjoni fejn ikun possibbli din il-kriżi tas-saħħa m'għaddiċ. U għalhekk aħna irridu nassiguraw illi jkollna sforz b'saħħtu koordinat fl-Unjoni Ewropea u anki bejn l-istati membri. U rigward dan jiena nappoġġa dak kollu li qalu l-kollegi ta' qabli. Il-kooperazzjoni internazzjonali hija ta' importanza kbira u għalhekk jiena nixtieq nenfasizza b'mod espliċiku li Taiwan għandha tkun inkluża fl-isforzi internazzjonali ta' WHO. Umbat hemm tħassib kbir ieħor u grat lill-Kummissarju semmi dan dwar il-gżenofobija lejn il-nies Azjatiċi, anki eh, f'xi pajjiżi Ewropej. Din hija xi ħaġa li hija inaċċettabbli kompletament. Aħna rridu nuru solidarjetà mhux inħallu il-gżenofobija u r-razziżmu e, eh, jiżdiedu. Irridu niġġieldu wkoll il-biża u l-aħbarijiet folots. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Kopċinska min-naħa tal-ICR. Grazzi ħafna President, Kummissarju. Meta tqis l-urġenza tas suġġett u l-fatt li għandna bżonn strateġija komprensiva biex niġġieldu l virus nixtieq insaqsik ftit eh, mistoqsijiet. Il-Kummissjoni tista' tgħidilna xi ħaġa dwar il straordinarja ta' għada tal-Ministri tas-Saħħa, il-Kummissjoni tista' tispjega kif ċentri tal-mar ċiniżi u dak tal-Ewropa eh, eh, jistgħu jikkontrollaw il-virus u tista' turina wkoll eh, l-evalwazzjoni tal-impatt tal-ICDC. Tista' tgħidilna kif l-Unjoni Ewropea qed tikkoordina Eh, l-affarijiet f'pajjiżi terzi, il-Kummissjoni konsidrat miżuri ta' emerġenza f'każ li l virus jinfirex fl-Afrika għax dan jista' jkun ukoll ta' pis fuq is-sistemi ta' saħħa ta' din iż-żona intqalli li vaċċini eh, ma jkunx disponibbli għal 18 xahar il-Kummissjoni jekk taħseb ukoll grazzi. Urban Crespo. Grazzi, il-kellim li miss Urban Crespo. Grazzi, President. Il-coronavirus huwa perikulus bħal l-influenza normali, imma n-nis edin jitkelmu fuq u bħalli kiku kien ħaġa tal-biza l-iktar ħaġa importanti li jkun hemm aċċess għas servizzi tas saħħa f'kondizzjonijiet dinji denji. Dan huwa dritt fundamentali u rridu niġġieldu kontra l-austerità u anki l-tiet tal- il-fatt li m'hemmx biżejjed finanzi fil-kura ta' saħħa u rridu assolutament nirrispettaw drittijiet tal-bniedem u fl-aħħar Aħna qed torbu li jkun hemm tolleranza zero fil-attakk razzista għal nies li għandhom oriġini Azjatika. Sur Stefanec fi semmi PP. Grazzi. Signori, kif nafu, illum hemm iktar minn elf vittma tal-koronavirus u iktar minn 40.000 persuni infettati. U u Tajlandja hija l-uniku pajjiż li ġiet eskluża mill-laqa ta' who Dan huwa vojt it-Taiwan huwa wieħed mill-pajjiżi l-iktar importanti tal-Paċifiku huwa raba pajjiż illi qed jiżola il-kampjun ta' koronavirus. Hemm bżonn naħdmu flimkien. Unużaw l-esperienza kollha li għanna. Nitlob il-kollegi hemm bżonn li Taiwan tkun inkluża fl-attivitajiet kollha ta' who eh, Nistgħu niġġieldu kontra din il-marda jekk aħna ninkludu l-persuni li jixtiequ jgħinu. Issa is-sur Heisel. Grazzi l-Unjoni Ewropea għandha twaqqaf it-tixrid tal-coronavirus. Imma anki il-tixrid tal-propaganda assoċjata mill-virus fuq l-internet u fuq social media il-Komissjoni Ewropea l autoritajiet kompetenti għandhom jadottaw il-miżuri rilevanti. Ħafna affarijiet diġà saru, però ma rridux nieqfu bl-attività tagħna. Ta kienem ftit kazi izolati ta' ta' infezzjoniet fl-Europa. Irridu nxerdu l-informazzjoni u rridu noqdu attenti illi nxerdu anki eh, kuxjenza tal-informazzjoni. Irridu namlu prevenzjoni attiva. Il-prevenzjoni ħarm il-kura. Il-maskri mumiex faċli illi wieħed isibhom u rridu najdu li ċittadini illi din il-marda tixerred permezz tal-ajnejn l mniħer u il-nifs, il-nishti nitlop li kommissjoni xered din informazzjoni li ċittadini kolatana. Grazzi, signora Trille Lenoir. Signora President, Signora Kommissarju, qed naraw b'dan l-eżempju il-kriżi li jolqtu d-dinja kollha il-virusis m'għandhomx frontieri l-Unjoni Ewropea għanti jettinna li edha e, taħdem tajjeb ma l-istati membri, rekomandazzjonijiet tan nies li għaddu f'qasam ta' saħħa, kif ukoll ġabet lura l-Ewropej li kienu fiċ-Ċina, anki il-riċerka u l-fondi 10 miljun ta' euros billi jmorru biex tiġi eh, preparata jew mm, fil-laboratorju il-tilqima. Imma l-Unjoni Ewropea ma tistax tinstrumentalizza kriżi ta' saħħa pubblika u tirrendija bħala xi suġġett politiku. Aħna għanna eh, dmir lejn il-popolazzjoni ta' ċina u t-tobba li għedin jadmu biex li salvaw il-ħajjiet tan-nies fej em, sistema tas-saħħa li hija fraġli u mhijiex kapaċi tilqal din it-tip ta' kriżi. Grazzi. Għanna ħames tal-bit tal-kaċ tiegħi lum sen nistgħu kolla, kollha, però se nagħlaq il-lista mela memx iktar kaċ di barra minn dawn il-ħamsa. il senjora De Sutter. Grazie, President. Kommissarju. Lebda pajis wahdu, lebda organizzazzjoni ma jistaj waqaf il-koronavirus wahdu. L-Unjoni Ewropea għandha tikkoopera mal-Istati membri mal-WHO, l-Gvern Ċiniż u anki mal-Msieħba internazzjonali eh, anki Taiwan. Il-komunità internazjonali għandha tagħmel sforzi kollha biex twaqqaf din l-epidemija. Però id-drittijiet tal-bniedem m'għandhomx ikunu incident. Ħafna gruppi qed jgħidu li l gvern Ċiniż mhux qed jagħti l-informazzjoni qed eh, qed iwaqqaf il-libertà ta' espressjoni u f'postijiet oħra fid-dinja hemm żieda ta' ksenofobija kontra l-Azja kontra ċina u diskriminazzjoni. Liġi internazjonali tajt ċar illi f moment ta' emerġenza fuq il-saħħa pubblika e kull uh, uh, kull tnaqqis ta' drittijiet fundamentali għandhom ikunu e, għandhom eh, jibqaw jiġu protetti u fl-Unjoni Ewropea u kull imkien. Grazzi. Issa, kallim li messu għasur Lize fisem li pipi. Grazie, President. Jina u koll nishti nesprimi s-simpatija tiegħi għal dawk li ġew affettwati u anki l-kondoljanzi tal-familji għal-familji tal-vittmi. Kif qalet il-Kummissjoni aħna fl-Ewropa irdu naħdmu fl-imkien u għek lejn it-titolu tal-dibattitu li jirreferi anki għad drittijiet fundamentali qed jurid għal darboħra illi ksur ta' dritt ta' opinjoni, ta' libertà ta' opinjoni għad dik li wasli għal din il-kriżi u tkun ħaġa xirqa e, illi e, Taiwan hija eskluża mill-miżuri għal raġunijiet ideoloġiċi. L-ideoloġija m'għandix tieħu l-preċedenza fuq is-saħħa u din rridu nagħmluha ngħidulhom bil-Ċiniżi b'mod ċar. il li miss hija Ellen Fritzon fisem is-Soċjalisti. Grazzi President. Komissarju. Dan huwa dibattit importanti. Il-koronavirus qed joħloq ħafna nkwit fid-dinja u hemm ħafna nies li huma fetwati u anki oħrajn li mitu Eh, u zdidu mod signifikanti f'dawn l-ħarġanet u importanti għal dastant il-Kummissjoni u anke l-Istati membri jgħatu li ċittadini informazzjoni korretta fuq il-virus u fuq il-riski assoċjati. Il-riċerka u l-arfin huwa deċiżiv dan il-każ u rridu niskuraw li l-kwarantena tiġi applikata b'mod proporzjonali biex ma jiksirx drittijiet fondamentali tal-persuni. U għarridu anki nikkondannaw iż-żida fl-attakki ta' diskriminazzjoni kontra n-nis li jidru li huma azjatiċi. Irridu nżidu l-isforzu tan, l isforzi tagħna biex nwaqfu t-tixrid tal-virus fl-Unjoni Ewropea. Grazzi Sinjura Dalli ta' kif inti eh, tkellimt fuq il-responsabilità tal-Unjoni Ewropea fuq din il-kwistjoni. Grazzi. Issa kellimni messija il-Sinjura e Vizeler Lima. Kiku il-libertà tal-espressjoni ġiet rispettata fil-Juan fiċ-Ċina kieku ma kinitx forsi tinxtered daqshekk kieku smajnieh lil dan it-tabib li tkellem fuqha. Imma dan għalqulu ħalqu kienu mbagħad biċċa miet u. Kieku l-awtorinzajiet kienu mill kieku mill-ħadu il-parir xjentifiku ta' dan it-tabib, kieku ma konniex insibu ruhom f'dan f'din is-sitwazzjoni. Taiwan hemm bżonn ukoll jiġi assoċjat eh, mal-prevenzjoni. U hemm ħafna nies li qegħdin jitkellmu fuq l-internet fiċ-Ċina bi jiddefendu l dan it-tabib Imma dawk li jgħidu l fajt fil-pubbliku hawn min qed jiġi persekwitat anki jintnef għal ħabs. Ma jistax ikun li jiena nixtieq nirringrazzja lit-tobba kollha li għedi u l nis kolla li jaħdmu fil-qasam xjentifiku biex isibu l-kaptu. Għandek blue card, sinjura. Għanna blue card taċċetta Iva, mela le? Just gone. 30 seconds. 30 sekonda. Iva, bil-Franċiża, l-kollega Franċiża tiegħi, xtaq tinkun naf jekk i em, ratu il-ktib la pest dal, ta' Albert Camus. Iva, mela le? U fl-aħħar ta' dan il-ktib, il-sentenza hija li il-virus tal-pesta qatt ma jmutu għalhekk irridu noqogħdu dejjem attenti u kamu kien qed jirreferi għal xi ħaġa oħra, ġifieri li l-libertà hija xi ħaġa li żgur irridu inħarsu. u kien qed jirreferi għal naziżmu li kienet eh, eh, deskritta para il-pest tal-kannella. Ġifieri li dejjem, dejjem irridu inħarsu il-valuri. Grazzi ta li inti poġġejt li din mistoqsija u semmejt il-ktib La Pest. Gracias. La propia China reconoce que hay dificultades y fallos. Grazie. E ċina essa issa għarfet li kien hemm diffikultajiet u fallimenti fir-risposti tagħha al koronavirus Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq emerġenza ta' saħħa publika illi ħad testja il-rezistenza tal-servizzi pubbliċi tal-nazzjonijiet tal-persuni li għadmu fl-iskejjel u f'postijiet oħra. Dan il-lum f'Barcelona kien hemm konferenza importanti li ġiet kanċellata imħabba il-koronavirus. Hemm bżonn li jkollna approċ koordinat singolu biex natu risposta tagħna għal din is-sistema. Għanna bżonn ta' sistema ta' komunikazzjoni immedjata. Irridu naħdmu fl-imkien biex nkunu nistaw bekk nizguraw is-sikurtà u sikurezza tal-ċittadini Ewropej. Għaxek aħna nxerdu il-fake news u l-dizinformazzjoni hawnhekk se nżidu sempliċement l-istigmatizzazzjoni u importanti li l-informazzjoni tiġi trasmessa fuq kif nistgħu nagħmlu prevenzjoni ta' dan il-virus. Jiena nappoġġa l-inizjattiva l-ewwel net għandna bżonn ta' strateġija ta' komunikazzjoni ċara biex noħol u fiduċa. Irdu namlu riċerka fuq il-tlaqim eh, eh, iktar aħjar u rridu nizguraw li l-persuni li jerġaw lura fit territorju tagħna li kienu f'kuntatt mal-virus jiġu attrattati b'mod ċera u għandu jkonna risposta singola uniformi. Grazzi, Sur Tajani, fesem li pipi għal-minuta. Il-pozizjoni tal-IPP ħafna il-sultajani eh, għandu mikrofonu ma jaħdimx taħem. Il-pozizjoni tal-partit tal-IPP ċara, aħna nappoġġaw l-azzjoni tal-Kommissjoni Ewropea, però nitolbu l-Kommissjoni Ewropea minada fil-oddu illi eh, jamlu mod li kunem risposta koordinata minnaħa tal-Stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Flimkien u maqudin bl-istess miżuri nistaw nafaċaw emerġenza illi laqtet eh, li ċina mod drammatiku nixtiequ li ma jsirx l-istess ħaġa fl europa Hemm bżonn għaqda, bżonn miżuri. Aħna proponejna anki kwestjonarju biex inkunu nafu jekk dawn li jaslu fl europa eh, kienux fi ċina, zarux ċina, u dina kienet proposta konkreta li għamilna l komissjoni Irridu nimxu il-qoddim, irridu nevitaw il-paniku, irridu b b'mod malajr u, u konkretament. Iċ-Ċina mamliċ kull ma kella tagħmel u u għada qed kompli tagħmel dak li mhux suppost dak li mux suppost. Ma kienx hemm informazzjoni bizzejt, bdew tard u ma l-ewwel vittmi ta' sistema li qed jagħmlu kif kienu jagħmlu eh, l-Unjoni Sovjeta bil-kwistjoni ta' Ċernobil billi, eh, billi naħbu il-dawn l-affarijiet inkunu edin inneħu l-libertà eh, ta' ċittadini. Grazzi ħafna. Issa nibdew il-catch the eye. daru. Grazzi, President. Attualment waqt li qed niddebattu in numru ta' korona ta' vittmi ta' koronavirus żdied belf. Lebda pajis waħdu ma jista jiġilet kontra tagħha. Rridu niddefendu il-dritt tal-ħajja jiena kont minn qudiem illi tlabt li jkun hemm attivazzjoni tal- servizz ta' protezzjoni ċivili. Imma f'dan is-sitwazzjoni għandna nkunu lesti nagħmlu intervenzjoni jekk ikun hemm bżonn għax ma jkun m'għandix l-istess standards eh, fuq il-sistemi ta' saħħa pubblika. Għandu jkollna azzjoni unittama, Sinjora Sinjura Kummissarju e, e nittama li għadha filgħodu jkollkom dan is sistema integrata fuq kwestjoni ta' saħħa u rridu jkollna il-korp mediku eh, tal-Unjoni Ewropea. Kif jiena eh, kif jiena eh, għamilt fuq l-Ebola, jiena tabib ta' emerġenza fir It Was asolo Miss Dali Claire, but please one minute. Issa eh, għal minuta bis Signora Dalli. Grazie President, fl-Irlanda għanna iktar minn 2000 mewt imħabba li mandomx bizzejiet flus għal biex jisaxnu d-djar taħħob. Kull wahda minn dawn il-limwiet irridu nżommu sens ta' perspettiva u rridu namlu mod illi xjenza tirsolvi dawn il-problemi, il-riċerka, il-trials kliniċi u l-kooperazzjoni. Jina insellem l-sforzi ta' ċinizi li għamlu kull ma għamlu sissa f'sitwazzjoni diffiċli u l-Stati membri kollha għandhom jirreċiprokaw u l-Kommissjoni għalet illi l stati membri introduċew varjetà ta' miżuri aħna pajizi fl-Irlanda ma tantx imxejna l-qoddim fuq da, pero jena naqbel miegħek kien rridu nejnu liċ u anki li rridu nġildu kontra diskriminazzjoni fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna issa Sinjura Sojdrova. Pani komisarko za vaxi sprawu Grazzi, Signora Kommissarju, għal rapportijak. Jiena naqbel kol ma dawk li tkellmu qabli, nemmen li kooperazzjoni u nkunu konxi ta' xi qed jiġri eh, huwa bżonjuż ħafna. Iċ-Ċina eh, titlob għal issa l-kooperazzjoni ma ridiċ l-lajnuna mit-Tajwan. It-Tajwan mal-ewwel offra lajnuna u is-sistema ta' saħħa ta' Taiwan hija żviluppata ħafna. U ċ-Ċina kienet għamlet minn kollox biex Taiwan ma jkunx reprezentat fil-WHO. Imma is-saħħa żgur m'għandniex nabbinawha mal-politika. Aħna fil-Repubblika ċeka batu l-lajnuna li ċina ġifir solidarita dejjem l-estintuwa. Is-sur saħadil għall-ICR. Iva, grazzi. tajjeb nisimaw li l-Europa hija lesta tilqa il-problema tal- ta' din l-epidemija eh, tejn l-istati membri u tejn u koll ċina. Nishtiq infakkarkom li l-Unjoni Ewropea u ċina illum msieħba strateġiċi mill-2003 u diġa rajna impatt fuq il-tkabbir dinji u fuq l-ekonomija dinjija jekk iċ-Ċina s-sofri eh, wis minn din il-problema, l-effett se jkun ukoll fuq il-livell dinji. Ġifiri, tajjeb li dan eh, il-ftejim eh, kif għal surbuti koffer, eh, tajjeb li nerġom nirriveduħ biex naraw li ċina u kol taħdem iktar fil-qafas ta' WHO. U tajjeb li ma nippermettux li jkunaw edejat kontra ċina fl-Europa. Issa, Is-sur Wallis għal-gwe għal-minuta. Jiena żgur mhux se nieħu iktar minn minuta, Sinjura President. Fl-2009 il fl-Istati Uniti kien hemm il-marda tal-insinu d-wifer u kien hemm ħafna mwiet wara li infirxet din is-sena fl-Amerika 19 il-miljun persuna qabdithom l-influenza mit-tel 10,000 e, mietu. Ġifiri, il-mod ta' kif dawn l-istatistika e, kif ġiet użata biex nimminaw dak li qed jiġri fiċ-Ċina għandu jbeżżana. Hekk iċ-Ċiniżi għandhom il-problema bil-coronavirus, ma taħsbux li għandhom bżonn lajnuna tagħna, il-kooperazzjoni naħa tagħna, solidarjetà tagħna, ma jridux jaraw li aħna wkoll nippanikjaw, ma e, e, immaġinaw b'nows b'tar faċ ħartijiem, aħna kapaċi kiku namlu l-amministrazzjoni tal-karti faċ ħartijiem, aħseb wara nibnu sptar lest biex il-pazjenti faċ ħartijiem il-Kummissjoni kienet pozittiva vis il-ċina, WHO u kol imma fl-Europa ma jistawx in-nies jużaw il-drittijiet tal-bniedem biex jimminaw is-sitwazzjoni fiċ-Ċina. Naħseb li għandna ħafna x'nitalmu minn iċ-Ċiniżi aħna. Grazzi. Bekk għalaqna il-lista tal-kellima tagħna nixtieq nitlob is-Sinjura Dalli l-Kummissarju biex tala ukoll u tiġbor ftit tirribatti. Imma hekk joġoba is-Sinjura bil tixel il-mikrofonu. Grazzi, Sinjura President jiena eh, ħadd gost nisma' din id-diskussjoni u ħadd nota tal-kummenti tagħkom. Mela, fuq it-Tajwan, aħna l-min aħna niproponu xi soluzzjonijiet mingħajr ma nqisuhom fuq livell internazzjonali. Din hija konsistenti mill-politika tal-One China, il-One China Policy. Dwar is-servizzi Ċiniżi aħna f'kuntatt magħhom il-ħin kollu manna lebda raġuni li eh, li konna dubju fuq l-informazzjoni li qegħdin tuna Nix u ukoll moħħkom ngħidilkom li aħna kol ma mal-awtoritajiet tal-Afrika u li l-Unjoni għandha ftejmi ta' kooperazzjoni mal-ICDC. Aħna memx paniku, għax aħna preparati ma xor rridu noqogħdu attenti, noqogħdu vigilanti. Jiena napprezza l-fatt li qegħdin naqblu fuq lan komuni li konna mod ta' kif nirrispondu fuq il-livell Ewropew b'mod koerenti, b'mod konsistenti, b'mod effiċjenti. Aħna qegħdin naħdmu mal-istati membri tnamlu l-almutana biex nirnexxu. Imma is-suċċess jiddependi fuq il-koordinament u mill-parteċipazzjoni attiva minn daw kollha li huma imsieħba u ovvjament ġifiri jeda jinkludu l-Parlament Ewropew. U dan ukoll jiddependi mill-rida politika li llum rajnija il-presidenza tal-Kunsill eh, tal-Unjoni Ewropea torganizza l-Kunsill straordinarju tas-saħħa għada hawnhekk se jkun se jkun ċans ieħor, opportunità oħra biex aħna l-koordinament tagħna ntejbuh. Imma s-suġġess jiddependi wkoll fuq il-fatt li nkunu preparati u li jkollna miżuri li nkunu nistgħu nirrispondu bihom anki ġifiri biex niproteġu il-frontieri tagħna nejnu li ċina biex il-virus ma jinxteriċ nridu wkoll nassistu l pajizi terzi li ma tantx għandhom sistemi ta' saħħa tajbin. Aħna lan ehm, aħaritana huwa li ngħinu li ċina u l-respons internazzjonali u wkoll nipproteġu ċittadini Ewropej U dan huwa possibbli aħna qed ninkomplu narsu lej sitwazzjoni nagħmlu monitoraġġ mill-qrib u nieħdu l-azzjoni meħtieġa aħna ovvjament ma nonqsux milli ninformaw lil dan il-Parlament dak kollu li jkun qed isir. Grazzi ħafna. Is-sessjoni li jmiss tibda għadda fid-disa' tispiċċa fl-erba sibu l-agenda fuq il-website tal-Parlament Ewropew u bekk nista' nagħlaq din is-sessjoni hawnhekk. Grazzi ħafna.